ta' grazie tal-li ehm, parteċipajtu il-minuti ħajtres u eh, li parlament eh, fil-ftuħ ta' sessjoni li jmiss u sa' hemm xoġezzjoni riżoluzzjonijiet li ġew adottati llum jitaddew lill-entitajiet eh, ikkonċernati. Jiena